skont ir-regola 166 tal-regoli tal-proċedura jiena id-deċidejt li nimponi fuq eh, sinjuri Corven Mike u Sur Bonanno em, li konem eh, il kastigi għax dawn ma ġabux ruħom sowom fil-7 ta' Lulju u fit-8 ta' Settembru, 6 u 7 ta' Ottubru il-kastigi ġifiri ovvjament ma jkollomx il-paga ta' kuljum daily subsistence u l-allowance għal 10 tijiem u id-disċessjoni tijaj qed it-silom bija il-sinjuri il-ġimma l-oħra u anki il-ġimma ta' qabela sul bonanno it-tnejn skont ir-regola 167 dawn qed jappellaw. U il-bjuħu se jiddeċidi il-lejla dwar l-appelli. U dan ifisser li il-Bjuro jista' jew jikkonferma il-deċiżjoni tiegħi li kun hemm dawn il kasti jew kella jissospendiha. Id-deċiżjoni tal-Bjuro ovvjament taddi għand il-membri immedjatament. U ukoll il-kamra tkun ukoll inżommu l-kamra aġġornata. Inti titgħid ħaġa fuq dan is-suġġett jew fuq suġġett ieħor, fuq xi ħaġa oħra. Mela nisimgħu kiktar tartek ma importax. jgħid il